u għata onura lina li qegħdin hawnhekk fostna biex jisema votazzjoni. Nilqakom hawnhekk mela. Mela, l-ewwel rapport għan votaw fuqu huwa dak ta' Ferrara it-talba tal-waiver tal-immunità ta' Marine Le Pen. Is-Sur Corvin Mike għadu kemm għamel suġġeriment biex, biex nipposponu din il-votazzjoni. sinfona me to κανονισμό opos me ενημερώνουν οι συνεργάτες. Skont ir-regoli ta' proċedura kif ġejt informat mill-kollegi tiegħi, jekk din il-mozzjoni se tiġi aċċettata, titissir fisem eh, grupp politiku da mhuwiex il-każ għaliex is-sur Mike huwa membru mhux affiljat u għalhekk skont regola 180 paragrafu wieħed il-votazzjoni fuq dawn it-tip ta' talbiet jiġifieri t tneħħija tal-immunità tal-MEP eh, tista' ssir votazzjoni eh, unika. Min huwa favur illi ineħħlu l-immunità ta' Marine Le Pen? Minu kontra? Astenzjonijiet. ir-riżultati huma ċari hemm maġġoranza illi hija favur. Nirringrazzjakom. Mela, issa nistgħu ngħaddu għar rapport ta' Manescu. Skite. Jekk joġobkom, żommu silenzju. Jekk joġobkom, kien hemm maġġoranza ċara ħafna. Mela, il-rapport ta' Manescu fuq il-ftehim bil-Europa l-Mediterran u l- Libanu u, l-Unjoni Ewropea, it-tħul tal-Kroazja. Mela, il-votazzjoni hija miftuħa. L-eksi tis Nalqu l-votazzjoni. U għaddit. Issa, nistaw nadu għal-rapport ta' Weidenholzer għal darbohra għana votazzjoni elettronika, Votazzjoni miftuħa. L-iksid Nal Nalqu l-vot. Għaddit. Issa nistaw nadu għal-rapport ta' Krasnodebski. Emenda 51, votazzjoni elettronika. Votazzjoni miftuħa. Ixxufu nagħlqu l-vot. Għaddit? Dan jfisser illi l-ewwel qarri tal-Parlament Ewropew għadda. Issa, il-punt li jmiss hija riżoluzzjoni fuq l-obbligi fil-qasam tar reċiproċità tal-viża. Minu favur? Kontra? astenzjonijiet għaddiet. Issa, ir-rapport ta' Cabezon Ruiz. Emenda wieħed minu favur, kontra, astenzjonijiet, maddiċ. Il-tekst oriġinali ta', paragrafu 8, vot elettroniku, minu favur, votazzjoni miftuħa. favorijas votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Paragrafu 22, it-tekst oriġinali, minu favur, minu kontra, astenzjonijiet, maddiċ. Emenda 2. Nistaw niverifikaw mod elettroniku iva mela l-paragrafu 22. Votazzjoni miftuħa. votazzjoni magħluqa. Għaddit. Niskuża ruħi. Issa, paragrafu 50 emenda 2. 76 MPs minu favur, kontra, astenzjonijiet, għaddit. Mela, niverifikaw b'mod elettroniku. Emenda 2. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Emenda 3. Minu favur? Kontra? Astenzjonijiet? Maddiċ. emenda 59. Mm, nasab kienet ċara, imma nistgħu nivverifikaw wkoll emenda 3. Ejja nivverifikaw mod elettroniku, mhix problema. Emenda tlieta. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Maddiċ. Paragrafu 59 maqsuma fit tnejn Votazzjoni elettronika parti wieħed, minnu favur kontra, astenzjonijiet, għaddiet. Parti tnejn, minnu favur kontra, astenzjonijiet. Ħane verifikawa parti numru tnejn, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Issa emenda erba' min favur kontra astenzjonijiet għaddiet le m'għaddiex m'għaddiex m'għaddiex moċċar. ċar skużawni jgħid il-President għaddiet paragrafu 95 Il-tekst oriġinali minu favur. Kontra. Astenzjonijiet maddiċ. Paragrafu 98, tekst oriġinali. Le, dak kien ċar. Mela. Minu favur. Kontra. Astenzjonijiet. Maddiċ. Emenda 5, votazzjoni elettronika. Votazzjoni miftuħa. votazzjoni magħluqa għaddiet. Tajjeb, mela issa nagħmlu votazzjoni fuq it-text kollu kemm votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Issa nistgħu ngħaddu għar-rapport Costa. Mela emenda 8 Minu favur? Kontra? Astenzjonijiet? Maddiċ. Paragrafu wieħed, tekst oriġinali, eh, votazzjoni elettronika, votazzjoni miftuħa. Vot magħluq. Għaddit. Issa, emenda d-dissa minu favur? Kontra astenzjonijiet? Maddiċ. Emenda 10 minu favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Emenda 11 minu favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Emenda 12 minu favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Emenda 13 minu favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 14 issa minn favur kontra astenzjonijiet maddiċ 15 Min favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 16. Min favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Emenda 17. Min favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 18 min favur kontra astenzjonijiet Jekk jaġabkom tajtux. Id-differenza hija ċara, kien hemm maġġoranza assoluta. Mela, emenda 19 minn favur kontra astensjonijiet eh, maddiċ. Paragrafu 45 maqsum fit tnejn Mela parti wieħed minn favur kontra astensjonijiet għaddiet. Tini parti favur kontra assenzjonijiet għaddit 20 votazzjoni nominali vot miftuħ. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Emenda 21, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. M'għaddiċ. Emenda numru wieħed. Votazzjoni nominali. Jgħid il-President imma leva favur kontra astenzjonijiet m'għaddiċ. Tnej favur kontra astenzjonijiet m'għaddiċ. favur kontra astenzjonijiet maddiċ permessa ċe emenda erba favur kontra astenzjonijiet ma deċ emenda ħamsa favur kontra astenzjonijiet ma deċ tekst oriġinali premessa m. favur kontra astenzjonijiet għaddiet emenda 6 premessa o da favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Emenda seba' favur kontra astensjonijiet maddiċ. Nejja nivvotaw fuq ir-riżoluzzjoni kollha kemm hi, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Sur President, nistaw nifotaw unblock għal emendi kollha tal-grupp ta' Marie Le Pen, grazzi. Παρακαλώ, έχετε ζητήσει το λόγο της διαδικασίας. Iva, għandek punt ordni, onorevoli. Grazzi tassew, President. Rispett kollu il-mod kif inti tippresedi fuq din il-sistema, inti applikaj żewġ standards. Mhux qed ħares bil-mod kif dej il-vot. Imbagħad tala għajni kompletament għal punt ta' ordni illi tretressa u inti eh, opposta eh, għal tajnejk għalihom. Ġifieri nitlob illi intom jiena ngħid illi għandek biddel il-mod kif inti tippresedi fuq dis-sessjoni kun demokratiku u ġust. Grazzi tassew sur Obermeyer tal-fatt li tassew eh, tirrispettani u tistmani u l-kollegi tiegħi naċċertak il-voti kollha li saru llum billi nisollew id-dajom kellhom eh, rizultat ċar ħafna. L-emendi tal-grupp ta'kom politiku ġew votati kontra u naħseb illi kien ċar ukoll fil każ fejn kien hemm ukoll votazzjoni nominali kien hemm maġġoranza kbira kontrihom. Is-Sinjura Costa. Naseb li importanti li ninsemmu li din hija ħaġa tajba li ħana poġġaw iktar il-ġon ta' kultura li għandha bżonn l-Ewropa bħala valuri u anki bħala innovazzjoni kbira fost għal xogħol fost iż-żgħażagħ. Però jiena fil jiena fil-vot ma ma stajx nivvota favur għax ma ħadmitx il-magna tiegħi għal-bujdura nishtiq ngħid illi intom tirreġistrina votajt favur. Iva, grazzi tassew tal-li ċerrajt dan il-punt. Issa naddu għal Jimenez Barbat. It-tim tiegħi hawnhekk qaluli illi nistgħu nivotaw ehm, fuq xi ħaġa bħala blok biss jekk il-kontenut ikun simili, ġifi par il-President rrid nirrispetta regoli ta' proċedura u jispeċi jingħid il ma nistax naċċetta is-suġġeriment tas surpreda. U allura rridu insegwu il-proċedura hekk kif hija hemm niżla. Emenda numru 12, kħiġob kon idejkom favur, kontra, astensjonijiet maddiċ, emenda 13, favur, kontra, astensjonijiet maddiċ, 14, favur, kontra astensjonijiet maddiċ 15 favur kontra astensjonijiet maddiċ 16 favur kontra astensjonijiet maddiċ 17 favur kontra astensjonijiet maddiċ emenda numru wieħed dawk favur favur juli, dejkom kontra sanzjonijiet maddiċ emenda tnej favur kontra assenzjonijiet maddiċ l-emenda tlieta favur kontra astenzjonijiet maddiċ emenda erba favur kontra astenzjonijiet maddiċ emenda ħamsa favur kontra astenzjonijiet maddiċ emenda sitta favur kontra astenzjonijiet maddiċ emenda seba' favur kontra astensjonijiet maddiċ emenda 8 favur kontra astenzjonijiet maddiċ emenda disa favur kontra astenzjonijiet maddiċ emenda 10 favur kontra astenzjonijiet maddiċ emenda 11 favur kontra astenzjonijiet maddiċ Naddu rezoluzzjoni riżoluzzjoni kollha kemm hi. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Nadda taw rapport. Naddu għal raħar rapport. Marveli McClarkin. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. għaddit. Nivvotaw fuq relazzjoni kollha kemm ta' votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddit. Prosit. Ingrazzja l kull minn vota issa naddu għal spiegazzjonijiet tal-voti